Matera, jiena mniex sodisfatta lanqas jiena stennejt progress ikbar meta jiena bdejt eh, f'dil pożizzjoni bħala il-Kummissar responsabbli għall gwaljanza bejn is-sessi, però rridu nkunu konxi mill kuntesta madwarna xi ħadd sejjaħ din l-era l-era tal-ansjetà għandna ħafna inċertezzi nervożiżmu fis-soċjetà u f'din l-atmosfera in-nies għandhom it-tendenza li jmorru lura t tradizzjonijiet l-antiki dawk l-affarijiet illi urew li jaħdmu fil-passat dan il-perjodu ma tantx iwassal għal kunċetti u xejri ġodda illi jiġu aċċettati mis-soċjetajiet. Għalhekk tkellimna dwar ir-riżultati li hemm progress żgħir ħafna, però xtaqt insemmi din bħala raġuni għalfejn għandna daqstant ftit progress. Riċentament kien hemm gvern illi ma kien hemm l-ebda nisa fih fl-Ungerija. U issa bħalma semma mill-Litwanja fejn m'hemm l-ebda mara fil-gvern. U n-nisa fil-pajjiż jisom ma jimpurtahomx m'hemmx reazzjoni b'saħħithom. Naħseb illi n-nies fl-Istati Membri jridu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar dawn l-inugwaljanzi meta jaraw illi m'hemmx nisa fil-gvern tagħhom. Rridu nafdaw lin-nies huma jesprimu l mod kif iridu jgħixu. Jiena pereżempju kont kontra regolament li jgħid lin-nies kif eh, jam kif jaqdu l-rwoli taħħa, ma kont kontenta dwar id-direttiva tal-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata sabiex il-ġenituri n-nisa u l-irġiel ikunu jistgħu jazlu u naħseb li l-Ewropa hekk trid tibqa' dejja, trid tagħti għażliet, trid tittejjeb il-kwalità, ma tridx tittolera d diskriminazzjoni. Din hija xi ħaġa li rridu nenfasizzawha, irridu nkomplu politika intelligenti li torbot ir-regolament meta hu meħtieġ anke jekk ma naħsibx li dan huwa l-każ biex ma taħdimx tajjeb ħafna u nkomplu bil-kampanji sabiex eh, ikun hemm marfin, nkomplu bit-taħriġ, imbagħad il-kumment tas-sur Jurek jiena nafsewx għadwar il-Konvenzjoni ta' Istanbul aħna nirrispettaw id-dritt ta' stati sovrani li jirratifikaw jew le il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Xtaqt biss nirrepeti li jinser inkompli, nespjega xi argumenti żbaljati li hemm dwar l-interpretazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul għax importanti li nifhmu l-Konvenzjoni. Sur President, jiena xtaqt nżof fil-qosor, pero ma rnexxilix, grazzi. Il-President jgħid Naħseb illi rnexxielek, grazzi tar risposta u grazzi tal-li kont hawnhekk magħna. Kollegi, id-dibattitu inala irċivejt żewġ mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni wieħed mill-Kumitat FEM u l-ieħor mill-grupp tal-ICR. Il-votazzjoni se ssir għada issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Sfidi politiċi u strateġiji kontra l kanċer tan-nisa u l-komob komorbiditajiet relatati. Is-Sinjura Juton għaddilek il-kelma għal ħames minuti para rapporter. Grazie Presidente, cari colleghi, gentili. Grazzi, eżis kollegi, sur kommissarju, kull-jum miljoni ta' nisa jiġġieldu l battalja ta' seklu, il-kontra l-kanċer, ikomplu jaħdmu però biex jieħduħsib il-familji tagħhom u jippruvaw xorta waħda ikomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom u post tax-xogħol. Aħna għalhekk nitolbu li jkun hemm aċċess iktar faċli u ekonomiku għal azzjoni ta' prevenzjoni u għal kura. L-istatistika li naraw kull sena hija allarmanti. Wieħed kull tliet Ewropej ikollu kanċer f'ħajtu. 600,000 mara tmut fis-sena minn tumur u fostom 90% eh, eh, tal-sider u oħrajn tal-utru. Nafu li t-tumuri huma devastanti għal kulħadd nisa irġiel, sfortunatament anke nisa, iżda irridu narfu li meta tolqot lin nisa tal-qotna ħafna drabi fil-femminilità tagħna li ġisimna jiġi attakkat u dawk il-partijiet li għalina jamluna marra fostom is-sider u il-parti riproduttiva. U dan iwassal għal reperkussjonijiet psikoloġiċi li ħafna drabi jiġu imwarba u jiġu injorati minħabba li tkun għettatata attenzjoni għal marda nifissa. Dawk li jiġu mill-quta ħafna drabi huma in-nisa li jelbu l-kanċer aktar minn 80% tal-Ewropej mill-quta mill-kanċer fis-sider jirnexxilhom jgħixu wara t-trattament huma dawn in-nisa li jridu nipproteġu lilhom u l-familji tagħhom. Wara il-Mart il-ħajja tagħhom tinbidel b'mod radikali kemm minħabba il- kura invażiva bħal chemotherapy u radiotherapy kif ukoll operazzjonijiet kirurġiċi li kollhom jgħaddu minnhom b'effetti devastanti mhux biss fiżiċi, pereżempju hysterectomy jew mastectomy, iżda anke effetti psikoloġiċi. Għalhekk aħna nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex taħdem mal-Istati Membri sabiex twetta politika u programmazzjoni f'dak għandu x'jaqsam mal-qasam tas-saħħa biex nolqtu ħafna oqsma oħra li jinħbew wara dan il-mart nixtieq nisħaq fuq tliet affarijiet. L-ewwel l-aspett tal-prevenzjoni, il-monitoraġġ u l-aċċess tal-kura. Il-rata għolja ta' mortalità minħabba dan il-mart mit tumuri huwa minħabba l-fatt illi l-interventi sir tard wis u għalhekk kwalunkwe kura tkun għal xejn. Nafu illi jekk mart jiġi identifikat kmieni il-persentaġġ ta' fejqan ikun ħafna iktar qoli. Għalhekk hemm bżonn ta' prevenzjoni permezz ta' monitoraġġ kostanti u aċċessibbli anke mill-aspett ekonomiku permezz ta' screening ġeneriku u anke speċifiku. Il-prevenzjoni mhux dejjem faċli tiġi attwata minħabba li l-żjarat ta' kontroll jieħdu ħafna ħin u jisgħu ħafna flus. Għalhekk irridu nippruvaw naħdmu fuq dan is-suġġett sabiex niddefendu s-saħħa ta' kulħadd. It-tieni aspett relatat mal-kura speċifika f'każ ta' Mart fost in-nisa. Hawnhekk qed nitkellmu dwar Mart li jolqot organi femminili bħas sidar, sider u lutru li jistgħu jimminaw il-femminilità tal-istess mara. Il-kura trid tqis illi se jkunu qed jintervjenu fuq partijiet tal-ġisem li jirrappreżentaw il-femminilità tagħna u għalhekk kemm jista' jkun iridu nqisu anke l-aspetti estetiċi u mhux biss dawk ta' funzjoni. Eh, nixtieq li nisħaq fuq l-aspett psikoloġiku u l-għajnuna li tingħata fuq dan ir-rigward hemm bżonn illi nagħtu appoġġ eh, xira għan-nisa Meta il-ġisem tal-mara qed jiġi attakkat b'dan il-mod biex jiġġielet il-marda u b'mod kirurġiku jiġu attakkati l-partijiet essenzjali tal-femminilità tagħna jew tal-kapaċità riproduttiva tagħna ħafna drabi b'mod irreversibbli l-għajnuna psikoloġika anke fil-żmien ta' wara t terapija u tal-kura Importanti ħafna li ta' dan l-aċċess u dan għandu jkun dritt għal kulħadd. Li nabbandonaw il dawn in-nisa ifisser li għalihom tkun iktar diffiċli li jwettqu l-rwol tagħhom ta' eh, nisa miż-żewġa ta' ommijiet li xorta jridu jibqgħu għaddejjin bil-meta jkunu morda. Għanek nitlob il-Kommissjoni sabiex tiżviluppa strateġija Ewropea uniformi għall istati membri kollha permezz ta' programmi ta' screening fuq it-tumuri u billi jkun hemm iktar investiment fil programmi ta' riċerka u fl-infrastruttura tal-kura tas-saħħa. Grazzi ħafna Signora Ayuto. Issa il-Kummissarju. Grazzi ħafna Sinjura President, membri onorevoli kien hemm tliet <coughs> mistoqsijiet komprensivi, ġifiri jek tippermetti li s-ser nieħu ftit iktar minn tliet minuti għaliex irrid nindirizza dawn il-kwistjonijiet sensittivi kollha. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Sinjura Ajuto mat partikolari tal-li għajmed il-kwistjoni kruċjali tal-kanċer fin-nisa eh, anki fid-daw ta' drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi. Is-statistika hija xokkanti hija t-tieni kawża ta' mewt fl-Unjoni Ewropea fl-2013 il-kanċer qatter ħames 580.000 persuna il-kanċer qed jagħmel ħsara fil-komunitajiet u qed ikollu ħafna effetti Sa mill-ewwel programm tal-kanċer fil-1980, ix-xjenza waslet tal iktar inizjattiva, prevenzjoni, skemi ta', ta promozzjoni u e, kura, screening u jiena kuntent dak li l-ħakna fil-ġirra kontra l-kanċer. Irridu nindirizzaw il-karċinoġeni għanna pjanijiet ukoll fuq livell Ewropew dawn huma suċċessi. Issa, ser nirrispondi b'mod speċifiku għall mistoqsijiet tiegħek l-ewwel mistoqsija dwar il-preparazzjoni ta' strateġija fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni u l-Istati Membri diġà qed jaħdmu flimkien fuq pjanijiet tal-kanċer u qed jiżguraw illi pazjenti inkluż nisa jkollhom programm ta' kwalità għolja. Dan jinkludi ċiklu kollu tal-kanċer bil-ġlieda kontra il-fatturi ta' riskju karċinoġeni partikolari għal prevenzjoni li jinstab ta' malajr, il-riabilitazzjoni. U dan huwa skont il-gwida Ewropeja għal kontroll ta' kanċer tal-2017. Dan jinkludi wkoll rakkomandazzjoni fuq l iscreening kura ta' kwalità kif ukoll attenzjoni wara l-kura u r riabilitazzjoni. Fl-istess ħin il-ċentru ta' riċerka konġunta ikopri wkoll it-triq kollha tal-kura. u jikkwantifika l-pis tal-kanċer madwar l-Ewropa is-sistema ta' formazzjoni fuq il-kanċer fl-Ewropa tina formazzjoni dwar ir-rata ta' pazjenti ta' mortalità u ta' sopravvivenza. Hemm virus bħal l-ħebbi illi kollu effett u jiena nistaqsikom sabiex tkunu attivi fuq li jittihdu t-telqim għax dinja u kol parti miġra kontra l-kanċer. Hemm programmi nazzjonali kontra l-kanċer fis-sider u hemm 25 stat membru, 22 stat membru li jadmu fuq il-kanċer tal tas-sider u kanċer tal-utru. bħassoltu il prevenzjoni hija diffiċli ħafna għax diffiċli timmotiva n-nies. Però il-perċentaġġi qed jitellew. Bekk ikun hemm rata ta' sopravivenza ola u dan jirrifletti wkoll l-effettività tat trattament. Irrid ikun hemm l-istandards għall programmi tal-screening Nixtieq infakkar li l-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-kanċer tas-sider jipprovdi linji gwida tal-Unjoni Ewropea illi ikopri ċiklu kollu. U jżommu f'maħom il-bżonijiet tal-pazjenti. Per eżempju, l-linji gwida għal kanċer tal-lutu ġewa ġurnati u koll però l-aħjar prassi rridu jadu mill l-prassi għall-implementazzjoni fl-istati membri qed nagħmlu da kollu nistgħu sabiex ninkoraġġixxu l-istati membri sabiex e, joffru dal-programmi u jagħmlu l-implementazzjoni fil-post. Irridu ngħaddu mill-arfin għall finanzjament mod pratiku u natu pariri l-istati membri b'mod konkret għaliex għandna biss għaddu għadda sabiex nikkooperaw. Aħna nagħmlu skompju tal-aħħar prassi. U għaffas ġdid ta' riċerka ġie introdott fil-kunċett tal-missjonijiet il-ġodda. ġodda it mistoqsija kienet waħda tajba fuqta il-prevenzjoni hija l-bażi tal-isforz tagħna. Nafu il prevenzjoni aħjar mill-kura, però kif nistgħu waslu għal prevenzjoni madwarna fost iċ-ċittadini? Il-Kummissjoni qed tkompli tagħdem mal-Istati Membri anki mal-Aġenzija Internazzjonali Riċerka dwar il-Kanċer u qed tipprom taġġorna wkoll il-prevenzjoni tal-Kodiċi Ewropea kontra l-kanċer dinja għodda tajba sempliċi b'saħħitha. Hemm tnax il-messaġġa biex innaqsu r-riskju tal-kanċer. Fosthom hemm l-alkohol u affarijiet oħra, però huma messaġġi sempliċi u b'saħħithom. Hemm l-organizzazzjoni ta' programmi tal-screening u nħedġu n-nies sabiex ikun hemm il-tilqim ta' tfal kontra il-HPV u l-HPV. Importanti illi ngħidu kif ir-riski tal-kanċer jistgħu jisnaqsu. Però rridu naħdmu aktar f'kooperazzjoni, pereżempju norganizzaw kampanji dwar programmi ta' screening disponibbli wkoll u nagħmlu kampani fil-pubbliku. pereżempju jiena meta ħadd ajruplan bejn Brussell u l-Polonja, jiena informajt lil ħaddiema ta' fuq l-ajruplan illi jista' jkollhom screening b'xejn dan huwa eżempju eċċellenti u fil-kontest tal-elezzjonijiet Ewropej dan is-suġġett għandu jkun priorità u għandu jinżab fil-dibattitu pubbliku. Aħna għamilna progress però rridu nkomplu nagħmlu iktar fil-qasam tal-kanċer, rridu nkomplu ntejbu il-trattamenti għal-ħajja tal-pazjenti rridu nipromuovu għażliet b'saħħithom anke dak li tikol dan huwa importanti, però ħadd ma jimpurtah mill-approċċ integrat fil ta' kontra l-kanċer. Nilqa l-isforz tal-Parlament kontra l-kanċer fil-manifest fl-elezzjonijiet nisab ħerqani li naħdem magħkom sabiex niprevjenu nikkontrollaw il-kanċer partikolarment fin-nisa. Grazzi. Thank you, Commissioner. Uh, for that very comprehensive response. Uh, could I just... Grazie ħafna nixtieq nistieden lill kollegi sabiex iżommu mal-ħin illejla għaliex id-dibattitu eh, id-dibattitu qegħdin tard. Issa l-Onorevoli Peter. Grazzi ħafna, Signora President, Commissario kwart tal-imwiet fl-Unjoni Ewropea huwa minħabba l-kanċer dinja tal-biża l-Università ta' Washington. Ikkonkludiet li l-Kroazja hija waħda mill-10 pajjiżi fid-dinja bl-aktar rata għolja ta' kanċer meta mqabbla mal-imwiet. Fl-2018 kien hemm 2 miljun każ ġdid ta' eh, kanċer tas-sider li huwa l-iktar kanċer komuni fin-nisa u t-tieni l iktar kanċer komuni fil-każijiet kollha. Il-Belġu imexxi fil-kanċer tas-sider u wara hemm il-Lussemburgu. Il-kanċer ma jħares l-ewwel Importanti li jkollna politika illi tinkludi kollox irridu nilqu l-pazjenti kollha possibbli. Importanti li noffru edukazzjoni u jkollna strateġija bbażi tal-ispeċifitajiet tan nisa u l-irġiel din hija ġlieda komuni u rridu koordinazzjoni madwar l-Ewropa u għal dan il-lan għandna l-fondi Ewropej, però rridu żomma f'maħna illi il-servizzi Eh, nazzjonali għandhom il-kompetenza. Issa l-Onorevoli Borzan. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal riżoluzzjoni eċċellenti fuq dan is-suġġett terribbli. il-kanċer joqtol 1.3 miljon persuna il-probabilità ta' sopravvivenza hija madwar 80%. Jekk ikun jekk jinstab ta' malajr il-kanċer. Irridu nġildu kontra form kollha tal-kanċer u rridu niżguraw illi servizzi tal-kura jkun aċċessibbli għal kulħadd in-nisa kollha għandhom ikollhom aċċess indaqs u universali għas servizzi mediċi. Irrid ikun hemm check-ups ta' prevenzjoni sabiex id-dijanjosi ssir malajr. Ovvjament, irrid ikun hemm assistenza ta' kwalità għolja wara s sopravivenza eh, tkun min tkun il-mara. Hemm ħafna nisa illi ikollhom il-kanċer jelbuh però jibbat ikollhom problemi psikoloġiċi jista' jkollhom problemi li jerġgħu lura fil-ħajja tal-familja għaliex diffiċli li jżommu s-saħħa riproduttiva matul it trattament, però jekk ikun hemm finanzjamenti forsi nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan fl-emendi tiegħi jiena tkellim dwar il-fatt li rridu ninvestu fir-riċerka ta' kull forma ta' kanċer hemm differenza kbira bejn ir-rata ta' mwiet minn karċer fin-naħa taċ ċentru u l-vant tal-Ewropa meta mqabbla mal-medja Ewropea. Il-Kummissjoni nistaqsija biex tirreaġixxi għal dan għax hemm ħafna mwiet mill eh, kanċer tal-utru u kanċer tal-, -tal irridu dijanjosi ta' kwalità għolja. Ma tantx kellna tama għal dan issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Ġitnanska. Grazzi ħafna, Sinjura President, fl-Slovakkja ta' kull sena ikun hemm mill-elf każ ta' kanċer hija marda li toqtol ħafna nies, però minkejja dan kollha Bħalissa għadna ma nafux kemm nies verament għandhom il-kanser. Fl-aħħar snin ma kienx hemm reġistru onkoloġiku fil-Slovakkja u di sitwazzjoni għandha titwaqqaf. Għandna nibdew il-ġbir tad dejta dis-sena stess. Ħafna rappreżentanti qed jisu fuq l-screening u fil-fatt qed jidda l-screening sabiex insibu diversi tipi ta' kanċer. Il-kanċer tal-sider huwa l-iktar tip ta' kanċer komuni fin-nisa Slovakki. Sfortunatament dal-kanċer jiġi misjub tard. Ħafna nisa imutu bla bżonn. Irridu wkoll dipartimenti għal mammografiji li jaħdmu tajjeb l-aġenda li din tagħmel is-sara rridu waqfuha. B'hekk nistgħu eh, insibu l-kanċer tas-sider. L-screening tieħu biss ftit minuti però tista' salva l-ħajja. Jiena nappella lin nisa sabiex ma jibżew sabiex Eh, morru għal check-up preventiv. Grazzi ħafna għal sewċ minuti nos l-Onorevoli Verning. Grazzi tassew, President Komissarju Andrew Kajtis Sinjuri. Kien hemm bosta sfidi fil-politika tagħna biex naraw kif nistgħu ntejbu l ħajja tan-nisa li jsofru mill-kanċer, dan kollu jibda bil-prevenzjoni, prevenzjoni fuq livell Ewropew. L-ewwel sfida li rridu nindirizzaw hija l-kwalità tal-screening. Dan irid jiġi armonizzat fuq livell Ewropew aktar ma jkun hemm screening għoli fost il-grupp li huma fl-aktar riskju jista' inaqqas l-ammont ta' pazjenti b'mod drammatiku. Il-kwalità tal-ħajja hija affettwata b'mod konsiderevoli bi kwalunkwe forma ta' kanċer u għalhekk in-nisa jridu jiġildu id-depressjoni, il-beżat tagħhom, ma jkollhomx qabtit jieklu problemi ta' rqat u laqas ikollhom rrieda biex jgħixu fl-ħar mill-aħħar, dan jista' iwassal anke għal menopawza kmini li għan nisa żgħażagħ jista' jfisser illi ma jkunx possibbli li dawn isiru ommijiet din l-inizjattiva li namlu trasformazzjoni tal-kanċer tas sider hija xi ħaġa li tista' tejn eh, biex naħdmu flimkien anke mal-partit interessati u nagħmlu skambju ta' opinjonijiet dwar kif nistgħu ntejbu l-ħajja tan-nisa bil-kanċer tas sider il-kanċer għandu effett negattiv fuq il-karriera professjonali tan-nisa u r-riżultat ta' dan jispiċċaw ma jkunux preżenti għal żmien twil u anke jistgħu jitilfu l-post tax-xogħol tagħhom. Anke wara li jirnexxinhom jelbu il-kanċer jista' jkun hemm effetti oħrajn. Jiena nixtieq eh, infaħħar il- l-inizjattiva biex ikun dak li jkun ikollu dritt li eh, jinsa kollox biex dawn xorta waħda għandu jkollhom id-dritt li jkollhom polza ta' assigurazzjoni li jieħdu self mill-bank daqslik li kieku qatt ma ġara xejn. Sar progress konsiderevoli fil-prevenzjoni u t trattament tal-pazjenti tal-kanċer. Jiena għalhekk nixtieq nappella biex ikollna politika Ewropea li tħares lejn il-futur. Grazzi tassew, żewġ minuti l-Onorevoli Vallina. Grazzi tassew, President. Jiena nemmen li ma nistawx eh, fl-Unjoni Ewropea fis-seklu 21 nabqgħu naċċettaw illi l-industrija tal-farmaceutika u eh, industri oħra ikomplu iżommu eh, fostaċ is-saħħa ta' ċittadini tagħna kif naqraw fil-medja u kif smajna wkoll mill-Ombudsman u kif smajna anke mill-Osservatorju Ewropew. Impossibbli li wieħed eh, jaħbi laqat li qed isiru bejn il-gruppi ta' pressjoni u l-Kommissjoni u dawk li poġġu eh, pressjoni fuq il-kura tas-saħħa. Per eżempju, l-implants ta' sider li kunu eh, difettużi kien hemm ħafna kritika dwar dan għal snin twal u minkejja dan l-iskandlu dawn il-produtturi mhux qed eh, juru x'inhuma il-riski ta' dawn l-implants ta' silikon u għalhekk fi ftit eh, żmien ieħor se jkollna dawn affarijiet fil komitat tal-Petizzjoni L-istess ħaġa tiġri mal-pazjenti tal-kanċer. Hemm bżonn ta' kura ta' saħħa universali f'saħħitha li ehm, ikolla kemm jista' jkun riżorsi. Aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tagħmel skambju ta' l-aħjar prassi għal prevenzjoni, trattament u il-monitoraġġ ta' dan il-mart fosthom il-kanċer tas-sider Apparti minn hekk, l-istati membri fis sistema ta' kura tas saħħa tagħhom għandu jkollhom viżjoni olistika mhux biss fil-finanzjament tajjeb tas sistemi tas saħħa tagħhom biex jiżguraw li jkunu aċċessibbli imma anke dak l għandu x'jaqsam mal-kontroll tal-prodotti mediċinali li għandhom riskju u l-impatt tagħhom fuq is-saħħa tal-mara kemm l-istituzzjonijiet kif ukoll l-istati membri għandhom jagħmlu l-aħjar użu tal-fondi strutturali u l għodda kollha disponibbli fuq livell Ewropew biex ninvestu fir-riċerka u nispeċjalizzaw anke f'ċentri ta' mediċina u nħarġu l-istaff. Grazzi l-Onorevoli Rivazi li mhix fil-Kamra mela ngħaddu għal l-Onorevoli Kozlovska Krajevic għal minuta. Jekk jogħġbok. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Pani Pani komisarzu, szanowni. Grazzi, signora President, komisarju, kollegi. Dawn it-tip ta' Mart huwa riżultat ta' tniġġis fl-arja, fl-ikel, fl-ilma, materjal ta' kostruzzjoni li huwa karċinoġeniku, dan kollu iwassal għal kanċer. Għalhekk apparti mill-għajnuna medika, għajnuna ta' kura tas-saħħa għandna bżonn nieħdu azzjoni Eh, fuq il-livelli oħra u koll, importanti ħafna li dan qed jiġi diskuss u kontenta li wasalna l-modi konkreti ta' kif aħna nistaw nevitaw dan it-tipi ta' kanċer u kif dawn jistaw jiġu moti għat trattament. Qed nieħu gost nisma' ukoll mill-Kommissjoni li fir-riżoluzzjoni tagħha l-istrateġija Ewropea qed tiġi rakkomandata. U hemm neħtiġuha din l istrategija hemm bżonn ta' soluzzjoni Eh, wiesa eh, minn kulħadd biex ikollna standards tajbin biex kull mara li tgħix fl-Ewropa tgħix fejn tgħix fl-Ewropa ikollha l-istess possibilità għal kura meta tkun vittma tal-kanċer. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Viġnevska għal-minuta jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjuri, wieħed minn kull tliet Ewropej Fajtu se jkun vittma tal-kanċer, se jbati mill-kanċer. U fl-Ewropa miljon u 300.000 eh, persuna imutu eh, fl-Ewropa kull sena. L-aktar forma li batu minna n-nisa hija dik tal-utru u tas-sider. Il-kanċer tas-sider fil-popolazzjoni tan-nisa hija l-aktar waħda komuni u li twassal għal mewt. U naqbel li għandu jkollna strateġija Ewropea biex niġġieldu il-kanċer. Din hija xi ħaġa utli ħafna u meħtieġa. Sfortunatament hemm ċertu diskrepanzi bejn l istandards u s-sistemi ta' diagnosi bejn il-vant l-ponent tal-Ewropa. Għanna nieħdu azzjoni li tkun indirizzata sabiex tpatti għal dawn id-diskrepanzi sabiex nipromuovu wkoll stil ta' ħajja li huwa aħjar s saħħa u na nuru l-importanza ta' screening u li jkun hemm diagnostik minni kemm jista' jkun. Grazzi ta' sew onorevoli xojdru għal-minuta jekk jkjoġba. Grazzi ta' sew. Signor President, sinjuri, l-istatistika hija ċara il-kanċer hija pjaga fl-Unjoni Ewropea 26% tal-imwiet huma kawżati mill-kanċer. L-Unjoni Ewropea hija konxa tal- potenzjal ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri u infatti ħriġna b'rumma ta' inizjattivi. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju illi elenkom eh, dawn affarijiet u ura anke impenn personali juri biċċar li huwa jimpurtaħ li huwa jifhem il-rwol tiegħu u l-ħidma tiegħu għan nisa. Waħda mill-aktar forum komuni tal-kanċer hija huwa dak tas-sider li jirrappreżenta 13.4% tal-każ 34% tal-każijiet kollha ta' kanċer. Dan għandu jinkludi l-azzjoni tal għandha tinkludi promozzjoni tal-stil ta' ħajja aktar favur is-saħħa u l-screening u d-diagnosi nittamaw illi l-Fond Soċjali Ewropew ser jgħin għas-sitwazzjoni. Grazzi tassew għal-minuta istor zammi demek. Signora, Signora President, l ebda dubju għet nitkellmu kif smajna anki fil-bidu ta' din id-diskussjoni fuq marda serja ħafna ċid-diskrittaw bħala dik tas-seklu. Jekk inħares lejn Malta, pajjiż żgħir, qed nitkellmu fuq elfejn każ ġdid ta' kanċer fis-sena, disa' mit imwiet minn dawk l 2000 każ għandek 350 li huma l-kanċer tas-sider. irrid ngħid li għandna rata tajba ta' kura għaliex ir-rata tagħna hija ta' seba' u fil-mija allura iktar mill-medja ewropea u hawnhekk tara l-effett ukoll ta' meta jkollok population based screening. però fl-ewropa rridu naħdmu wkoll biex ikollok rata ta' aċċettazzjoni aktar għax jista' jkollok programmi ta' screening imma mhux kulħadd jaċċetta volontarjament li dawk jagħmilhom. irid nirreferi wkoll għal ħidma tal ngos dawn huma kruċjali jiena ġibthom hawn biex jagħtu anki l-vuċi tagħhom f'dan il-parlament. irridu nitkellmu dwar mediċina iktar effettiva u li nagħtu r-riżorsi kollha meħtieġa favur dan il-qasam. fuq kollox il prevenzjoni anki marbuta ma' kwalità ta' ħajja aħjar u ikel aħjar. Thank you. Um, I have seven catch the eye, but... Grazzi tassew, mela għanna catch the eye, għanna seba persuni li talbu l-mikrofonu, nibdew bl-onorevoli Zaborska, jek joġbok. Grazie a Grazzi tassew, Signor President, bħal onorevoli Ajuto fuq il-ġlida kontra l-kanċer għatfadlilna ħafna x'namlu fl-Unjoni Ewropea. Iridu naraw kif eh, kolna screening kmieni bikri u li kolna informazzjoni bbażata fuq ix-xjenza u fuq l-istil ta' ħajja wkoll biex nevitaw il-kanċer. Dan kollu għandu jsir parti minn standard Ewropew li se nkunu qegħdin eh, li għandhom jimxu miegħu l-istati membri kollha. U għanna natu kolla jnuna l-familja affettwati. Sfortunatament dan huwa l-botwis mir-realtà għad fadal differenzi bejn il-vant u l-ponent ta' l-Europa f'dak għandu xaqsam mal-prevalenza u rata ta' mortalità u mhux biss tal-kanċer tas-sider imma anke forom oħra ta' kanċer irridu niftakru wkoll illi l kanċer huwa marda li ma jażilx hija marda li ma tażilx is-sess aħna ser eh, nkunu qegħdin nappoġġaw l-emendi kollha mresqam l-Onorevoli Petir. February the 4th was Nerba ta' frar kien il-jum il-kanser dinji u kienet okkażjoni għal iżjed kuxjenza u appoċ il-vitmi u il-familjari tagħhom bħala MP jiena id-dover tiegħi fejn nistgħu nagħmlu aħjar fuq livell Ewropew biex nikkumbattu l-kanċer u nieħdu ħsieb il-vitmi. Irrid nisħaq u nsemmi n-nisa li jbatu mill-kanċer għal raġunijiet preventibbli. In-nisa huma partikolarment fir-riskju ta' sustanzi karċinoġeniċi, il-kimiċi li jintużaw u li jiffaċċjaw ta' kuljum e, iżidu l-opportunità, iċ-ċansijiet ta' kanċer, rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex niprevjenu ma nħallux Eh, opportunitajiet ta' kanċer fuq il-post ta' xogħol, il-kondizzjonijiet li nafu li jikkawżaw il-kanċer. In-nisa m'għandhomx ikunu f'sitwazzjoni eh, għar minn tal-irġiel minħabba x-xogħol li jagħmlu. Grazzi. Is-Sur Marjas għal-minuta. Grazzi ċe. Il-kanċer jiġri spiss ħafna kemm fl-irġiel u n-nisa. 26 tal-imwiet huma minħabba l-kanċer. Għan-nisa kif joħroġ ċar mid-disusan illum mir-riċerka naraw li l-kanċer huwa prinċipalment tas sider ċervikali u ovvjament għand nistgħu nduru għall prevenzjoni u hawnhekk fejn għandna nisħu l-iktar fuq testijiet ta' screening għan-nisa, aċċess għal eh, kura tas saħħa bi prezz eh, eh, baxx jew bxejn u l-pass li jmiss ikun appoġġ psikoloġiku għax l-intervenzjoni medika illi hemm bżonn, speċjalment meta wieħed jiġi għal kanċer tas-sider, <laughs> jista' jgħin lin nisa biex jibqgħu jgħixu ma xort għandhom bżonn ċertu appoġġ. il kellimni li miss taħt KHDI, grazzi Sinjura President, il-kankru hija hija marda li ma tagħmilx distinzjonijiet taffetwa n-nisa kollha fl-Ewropa u fetwa psikoloġikament, eċċetera. Ħafna nisa li kalli għedin fil-familji tagħna ħaqhom l-appoġġ u għandhom ikollhom e, aċċess bxejn universali għall-għajnuna għall-kura tas-saħħa e, il-ħatli għadda kien hemm protesta, kien hemm dimostrazzjoni f'pajjiżi e, fejn kien hemm madwar 40,000 fruħi fit-toroq Diagnosi bikrija hija importanti anke permezz ta' mammografiji. Anke hemm ċertu virus illi jinfetta l-utru. il-virus il tal-HPV Eh, Iġviri li wieħed jinduna bil-marda eh, fi stat bikri tagħha huwa importanti ħafna. Grazzi, grazzi l-kelim li miss, grazzi tal-kelma napprezza dak li kummissarju qal. Il-koll nitkellmu x'riservi hemm fuq in-naħa tal-Unjoni Ewropea għall prevenzjoni il-stil ta' ħajja, għajnuna konkreta biex tgħin il-familja affettwati. Nixtieq insemmilkom eh, storja ta' waħda mara li ġiet eh, eh, li għadulha li kellha kanċer ċervikali kellha 28 sena ma kinitx tibża li titkellem fuq il-marda b'mod pubbliku kienet tajt tkunu stupidi u morru għamlu check-up u mmotivat eluf ta' nisa biex imorru għal dawn il-check-ups ta' prevenzjoni. Mhix sistema li solvi kollox imma tista' tfakkar lin nisa fuq l-ħtieġa li jmorru favur eh, check-ups screenings. Ġifiri din hija storja mir Repubblika Ċeka li xtatna sammakom. Grazzi per il-kalimna li jmiss. Grazzi, Signor President. In-nisa għandhom ħafna problemi tas saħħa ħafna possibiltajiet ta' kanċer u ħafna e, riċerka ma tkoprix il-problemi kollha tan-nisa u wieħed minn tmit nisa ħafna drabi jkollhom il-kanċer, miżuri ta' screening nisa li jedin fi snin, fi bidu ta' snin 50, jiddependu, għandhom hemm differenza fil-perċentwal ta' nisa li jmorru għal screening stat membru għal ieħor ta' min 30% u ta' min anka 90%. U għanna bżon Komissjoni Ewropea li tmexxi i meta niġu għal kopertura olistika għan nisa fil-Istati Membri kollha riċerka, diagnosi kbikrija, ecc. Grazzi, sun raswit għal minut oħra. Grazzi ħafna, interessanti dan is-suġġett. Importanti. U jaħasra kbira li għana li diskutuħ f'din is-sija di l-epidemika tal-kanċer mad-dinja kollha, speċjalment fl-Unjoni Ewropea, statistiki li smajt il-lejla li kollha jisħu fuq fuq il-kwistjoni ta' din hija pandemika qed tgħid il-kellima. Fil-Parlament aħna għandna eh, intergrupp fuq il-kanċer u int kummissarju naħseb int konxu ta' dal-grupp hemm manifesto hemmhekk u dan importanti għalina għal ġirida kontra l-kanċer nemmnu li jista' jkun approċċ wieħed biss mal-Ewropa kollha Jridu nkunu zguri li kulħadd għandu l-istess possibiltajiet. Mhux noqogħdu nagħmlu differenza bejn l-aħjar pajjiżi u oħrajn. Jiġifieri jridu tkun trattament tajjeb u trattament wara wara wara l-operazzjoni. Grazzi ħafna kummissarju, ħanatik il-kelma. Much indeed. Grazzi ħafna, Signor President, onorevoli membri, jina smajt b'interess kbir id-diskussjoni U grazzi eh, tal-kummenti ta' kumħanna raġi xiftit, xieħat tkellem fuq l-ġeġġi mediċi. Issa ħna għanna fidejna direttiva ta' ġeġġi mediċi ġodda. Din kwistjoni ta' innovazzjoni fit trattament tal kanċer. Ejja, nimxu l-qoddim. Ejja, fidejna nirregolaw. Issa nitkellmu fuq il-multinazzjonali u trasparenza. Imma, aħna ninkludu karċinoġeni fil-lista. Meta niddiskutu fuq is-sigurtà fuq il-kamp tax-xogħol. Għandna disruptors, sistema ta' intraċċar, possibiltajiet li nirregolaw il-pestiċidi għamilna ħafna xogħol fl-erba snin u nofs flimkien. U grazzi għax qegħdin nikkoperaw flimkien U dik it-tweġiba, tweġiba komprensiv ovvjament, u hemm bżonn investiment u innovazzjoni fil-programmi jiġifieri ta' ġodda, ta' innovazzjoni u riċerka għandna 2.8 biljun euro sa' mill-2007 fuq prevenzjoni notevolment. Meta tikkalkolaħ da' iva miexin l qoddim Xi 440 miljun euro ġew dedikati fuq mart li attakka lin-nisa, partikolarment eh, il-kanser ta' sidel u kanser ieħor. Nixtin informakom allura fuq l-adozzjoni l-ġimma l-oħra fuq rakkomandazzjoni tal-sistema sigura li tagħmilha possibbli ċittadini jkollhom aċċess b'mod il-files elettroniċi mal istati membri u di tista' biex nappoġġjaw dawk li qegħdin ibatu mill-kanċer u fl-aħħar nett nixtieq nisħaq it-trattament tal-kanċer li madux sempliċement li tgħix tibqa' tgħix imma wieħed qed jassigura riintegrazzjoni fl-edukazzjoni, fl-impjiegi u fil-ħajja e, e, e, li wieħed ikun kellu qabel din responsabilità tal-impjegaturi trade unions u anke l-kwistjoni dwar il-kanċer fil-kapijiet ta' stati u venit iftakru f'najn xi snilu dan il-suġġett Eh, semmiħ fil-Kunsill, fis-summit, irridu nuraw, irrida politika u nimxu l-qoddim eja u ninkoraġixxu l gvenijiet eh, Ewropej biex jagħmlu iżel. Grazzi l kummissarju. Issa nagħlqu dan id-dibattitu, irtevejna mozzjoni waħda ta' riżoluzzjoni u il-vot isir għada. Grazzi. U issa għana dibattitu konġunt għan nippermetti daqxej iż-zifna tal-kummissarji. Thank you. So... Si, mela, id-dibattitu konġunt fuq id-drittijiet ta' nis LGBTI għanna mistoqsija bil-fom l-Konsil u l-Kommissjoni fuq id-drittijiet ta' n-nies li huma LGBTI u anka għanna lista għanna l tal-lista ta' azzjonijiet ta' LGBTI belli 2017 u 23. Issa niftaħ id-dibattitu permezz ta' wieħed mill-awturi ta' din il-mistoqsija konġunta. Is-Sur Moraes għal ħames minuti kjoġbok. Grazzi President, Aziz Komissarju prezenti, kollegi prezenti. Issa mixin fuq il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni kontra nies LGBTIQ u importanti li dan is-suġġett impoġġu fuq l-aġenda kif qiegħed illum. Naf li ħafna nies illum eh, fil-kamra eh, għal-album da' suġġett u nirringrazzja l-intergrupp li għandna tal-LGBTI tal-li daħlu fuq l aġenda u speċjalment nixtieq inqajjem aspett wieħed ta' din il ġlieda kontra Eh, diskriminazzjoni kontra n-nies LGBTIQ. U din nisħa il din l-ewwel darba aspett wieħed ta' dil kwistjoni ġie eh, diskuss fil-Parlament Ewropew li anka fuq u fil-Kunsil tal-Ewropa, Nazzjonijiet Uniti, ma din l-ewwel darba li dit tip ta' diskriminazzjoni ta' ta' laj tal-LGBTI edin ta' nis intersessuali ġifirija ta' importanza għalina. Biex nisħaq, biex niċċentralizza fuq din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni il ħaġem ta' sottokumitat li ma tantx niddiskutu, insomma, imma li hija estremament importanti għaliex importanti. Jekk aħna ħanaraw il-valuri tagħna fl-Unjoni Ewropea bil-mod kif komunitajiet partikolari jkunu trattati il-vulnerabilità, allura b'mod ċar il-pożizzjoni li qed jiffaċċjaw nies intersesswali fl-Unjoni Ewropea ma fid-dinja wkoll hija ta' importanza kbira u tajjeb insemmu li ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem li esperjenzaw membri ta' dil-komunità huma kbar u għalhekk da suġġettijiet fuq l-aġenda llum. Hemm violazzjoni tal-integrità e- e- e- ta' ġisimhom hemm nis li jaħsbu li s-sitwazzjoni tagħhom hija marda u anke hemm implikazzjoni ta' trattamenti anke mediċi anke f-21 sat membru hemm operazzjonijiet li jkunu fuq li jsiru fuq trabi inter, intersessuali għan ibatu minn stigma, jisafru isofru minn harassment fuq il posta xogħol nuqqas ta' ċess eh, ġuridiku, eccetera. M'hemmx protezzjoni legali kontra diskriminazzjoni kontra dawn in-nies. Allura llum, kommissarju qed nitolbu l-Kunsill u l-Kummissjoni biex jassiguraw il-patoloġizzazzjoni ta' nies intersesswali u biex jiprojbixxu dan operazzjonijiet e- e- biex jippruvaw jidawru daw in-nies e- minn stat għal ieħor. Nitolbu l-karatteristiċi intersessuali biex ikunu karatterizzati, aċċettati, imparzjalità fil-floti ta' pariri fuq livell psikoloġiku, eccetera, u proċeduri tal-rikonoxximent għandhom ikunu faċilitati Imma l-mistoqsijiet l-iktar salienti mill-Kummissjoni huma importanti ħafna. Illum kważi 10 snin wara naf il-Kummissarju hija impenjata ħafna fuq dan għax għajt fil-Kumitat għad m'għandniex direttiva orizzontali ta' kontra diskriminazzjoni. U din għadha ma ġraġ, Allura referiment il-mistoqsija hija x'nistgħu nagħmlu biex navvanzaw u nafsu id-din id-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni b'mod iktar tat-tieni b'mod speċifiku fuq il-komunità intersesswali x'qegħdin nagħmlu biex nassiguraw il karatteristi sesswali fuq diskriminazzjoni u diskors ta' mibeda llum ikunu rikonoxxuti fil-Portugal, Malta u, u postiħor bit trattamenti eh, U Malta, il-Portugal u l-Greċja irrikonoxxew li dan il-fattur imur, kontra d diskriminazzjoni U importanti li llum aħna impoġġu dan fuq l-aġenda u nirrepeti li jekk aħna rridu jkollna valuri mal-Unjoni Ewropea kollha nistgħu nirrispettaw ifisser li għandna eh, nuqdu attenti, nieħdu ħsieb il-minoranzi, aħna ma nibżawx illi inqumu kontra dik id-diskriminazzjoni għal din ir-raġuni jiena gburi li għan qed nippreżentaw din riżoluzzjoni llum. Grazzi ħafna. Nagħti l-kelma is-Sinjura Korazza Bilt għal 3 minuti u nofs. Grazzi, Signora President, Komissarju, Jurova, eżisko awturi LGBTI. Laj xi tfisser LGBTI? Tfisser nies intersessuali u mhux ideoloġija. Dan huma nies li jsofru minn diskriminazzjoni u vjolenza u sa mitfulija. Kburija li jiena awtriċi tal-PPE illum l-ewwel darba riżoluzzjoni għal daw il-persuni intersessuali. Dik il ittra illi ninsewa. Jissottomettu ruhom għal e, operazzjonijiet illi jfixklu l-om drittijiet ta' riproduzzjoni. Ejdu li, xtaħseb kieku kien it-tifel jew it-tifla tijak, did darba għanna populiżmu min-naħa eh, tal-Atlantiku bħalissa eh, l-Aġenda Ewropea hija taħt attakk, normalizzazzjoni ta' retorika omofobika u l-komunità LGBTI saret mira komuni u faċli tan-naħa tal-lemin estrem. U daw man u jgħidu li daw in-nies m'għandhomx ikollhom eh, post fis soċjetà u nixtieq naqbel miegħek u nervu Moraes illi il-regolament li għanna sissa għandu jimxil l-qoddim, illum blokkat fil-Kunsill għal snin. ħafna drabi nista l-LGBTI huma vittmi ta' diskorsa mi beda, bullying, stereotipi, stigmatizzazzjoni l-iskola u fuq l-internet. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn taħdem favur soċjetajiet miftuħa u taħdem favur id-drittijiet tal-bniedem globalment. Naħdmu favur id-diversità u egwaljanza, aċċess għall ġustizzja huwa pass importanti ma mhux biżżejjed. Irdu naqdu l-forzi tagħna biex nibdlu r-retorika u l-attitudnijiet. U bir-riżoluzzjoni konġunta tagħna għandna nassiguraw il-futur ta' tal-lista LGBTI ta' azzjonijiet li ħadd ispiċċa issa allura nitlobkom eh, Kummissjoni u Kunsill biex tadottaw azzjoni illi tippromuovu il-bżonnijiet tan-nies LGBTI fl-Ewropa u lilin li tirrikonoxxu li drittijiet ta' LGBTI huma drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Thank you, Madam, for two minutes, Madam Bjork is-Sinjura Bjork. In-nies LGBTI jisofru minn diskriminazzjoni, kreati e, ta' mibeda, theddid, anke l-familji tagħhom. In-nies trans u intersesswali huma soġġetti għal e, kirurġija invażiva abużiva u forum ukoll ta' mutilazzjoni. Xi nies jiġu msakra wkoll fl-2017 hemm xi passi l qudiem li qed isiru hemm solidarjetà u gruppi, però xi pajjiżi sejrin fid-direzzjoni l-ħażina. Nies li jiffurmaw parti minn dawn l-organizzazzjonijiet jiġu attakkati u in-nies jaħsbu li n-nies LGBTI huma strambi xi ħadd li ma jriduhomx organizzazzjonijiet qed ifittxu futur aħjar solidarjetà ma' dawk kwir. Irridu nuru umanità, rridu naħdmu magħhom, aħna nistaqsu għal aktar azzjoni politika. Il-politiċi lanqas jaqblu fuq ċertu kwistjonijiet minħabba Orban u oħrajn. Aħna rridu nimxu l-qoddim fuq dawn il-kwistjonijiet irridu strateġija komprensiva għad drittijiet LGBTI kontra d diskriminazzjoni. Irridu leġiżlazzjoni ta' kontra d diskriminazzjoni ġdida, irridu nwaqfu r reati ta' mibeda u l-azzjoni kontra l-LGBTI. Irridu nappoġġjaw it-tfal LGBTI madwar l-Ewropa u l-familji eh, LGBTI wkoll wara l-elezzjonijiet ta' Mejju rridu nieħdu azzjoni politika, rridu nimxu l-qoddim għaliex eh, l-isma il-ħolmiet, il-ħajjiet tagħna huma opportunità Irridu nitbedu mill-idejat antiki ta' xinu l-ġeneru s-sess, in nis għandhom isma differenti, rridu nimxu l-qoddim għal-futur. Grazzi ħafna l-Onorevoli Vjotti. Signora commissaria. Grazie tassew, Signora commissario. permetti li nejt kelmtejn fuq il-fat illi dawn il-mistoqsijiet orali li ser jikkonkludu l-ħidma ta' dan il-mandat qed jikkonkludi ħafna mill-ħidma li aħna għamilna fil-intergrupp tal-LGBTI fil-Parlament Ewropew. U dan najdu e, eh, btifħir. Il-Parlament Ewropew jixtieq jistieden il-Kummissjoni sabiex tiggarantixxi drittijiet ta' persuni LGBTI jingħataw priorità fil-programm ta' ħidma ta' bejn l-2019 u l-2024. Hemm bżonn ta' strateġija ta' follow-up biex inkomplu intejbu il-protezzjoni tal-persuni LGBTI u nippromuovu l-ugwaljanza. Dawn id-drittijiet ta' persuni LGBTI uh, mhumiex uniformi fl-Ewropa kollha. L-Ewropa sfortunatament qatt m'għandix eh, għodda eh, kontra d diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentament sesswali u karatteristiċi sesswali. L-omosessualità għadha mhix eh, rikonoxxuta fl-Istati Membri kollha. Għandna l-isterilizzazzjoni rikonoxxuta fit-tmien stati membri u anke li jrid ikun hemm diagnosi ta' saħħa mentali. Il-tfal ta' omosessuali ikunu ikollhom jgħaddu minn programmi ta' eh, normalizzazzjoni sessuali. Hemm bżonn għalhekk li nagħtu tweġiba innovattiva fosthom id-drittijiet soċjali. Nisħaq illi dan il-dokument li proteġi ċittadini u l persuni ta' sesswaltajiet differenti kontra d diskriminazzjoni li ilha moħla 10 snin kif diġà semma e, għandu jiggarantixxi l moviment tal-familji fosthom familji LGBTI. Aħna nixtiequ nagħtu tweġiba għal